Please take a seat, take a place. Jek joġobkom, ħodu postkom. E, e, ogromnie się... Niftaħ is-seduta. Jena kontent ħafna nista' nkun fostkom fil-mejda tal-Presidenza hawnhekk flimkien mal-kollegi tijaj. Nisa' sitta viċi presidenti tal-Parlament Ewropew, żewġ kwesturi u il-President għal Kumitat ta' Drittijiet tan-Nisa. Huwa onur speċjali għalija. Nerġa' niftaħ is-seduta u fl-istess ħin nixtieq ngħidilkom li nafu li l-punt li jmiss huwa l-mit anniversarju tal-jum tal-internazzjonali tal-mera tal-mara. tal jum tal internazzjonali tal tal mara Ħanibdew filmat li jagħmel sintesi ta' din il-festa tant importanti. Jek jogħġobkom.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 Yeah.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 u għalhekk aħna nistaw nkunu gburim bħala Ewropej. Aħna konċi madana kollu li fadal triq twila qudiemna sabiex niksbu ċertu għanijiet. Nafu li ftit nisadhom għadhom fil-politika anke hawnhekk fil-Parlament Ewropew fejn tinsabu biss fi kwota ta' 35%. Huwa minnu li dan huwa ftit aktar mill-Parlamenti Nazzjonali fl-Ewropa iżda xorta waħda mhux biżejjed. Fortunatament, fil-entitajiet eżukattivi tal-Parlament għanna aktar minn 40% tan-nisa u dan jemenna sodisfatti. Madana kollu, Kif ser kun il-Parlament Ewropew fi żmien tliet snin oħra wara l-elezzjonijiet li jmiss? Dan ovvjament jiddependi fuq kif ir-rappreżentanti ser ikunu eletti u tal parlament Nazzjonali tagħna li jiżguraw li konna aktar nisa fil-Parlament Ewropew. Barra minn hekk, aħna qed insejħu lill kollegi tagħna fih dan il-Parlamenti Nazzjonali sabiex jadottaw deċiżjonijiet relevanti u anki l-oqsa legali sabiex jixprunaw il-preżenza tan-nisa fil-Parlament Ewropew. Aħna nistgħu nkunu kburin ukoll mill-fatt li 95% tal-personal tagħna huma nisa. U 50% tal-personal tagħna jitrattaw l-attivitajiet ewlenin tal-Parlament. Jiena meta kont Prim Ministru tal-Polonja kenna madwar 50% tan-nisa fil-karigi l-aktar importanti u l-aktar olin. U aħna stabilixxejna rekord li għadu japplika sallum il-ġurnata ħat melbu. Fil-rwol tiegħi bħala President tal-Parlament Ewropew dejjem tlabt li jkun hemm perċentwal oli fil-karigi olin kemm fil-Kummissjoni Ewropea kif ukoll fl-istituzzjonijiet oħrajn biex ikun hemm rappreżentanza tan-nisa. Jiena kuntent ħafna li għanna Sinjura Ashton bħala rappresentant Oli u għanna perċentwal Oli għan-nisa din hija xaġa tajba mhux biss għan-nisa stess, iżda hija xaġa tajba wkoll għall-impjegati, għall-kumpaniji u għall-istituzzjonijiet li ħadmuhom. Aħna rridu niżguraw ukoll li n-nisa li jagħmlu l-istess xogħol Dan l-irġiel ikollhom paga indaqs bħal l-irġiel. Aħna nafu li n-nisa huma effettivi ħafna u jġildu għad-demokrazija u drittijiet tal-bniedem u hawnhekk f'din il-kamra jiena rraddilkom il-ħajr u nselmilkom kollegi tal-Parlament Ewropew u hawn qed niftakar ukoll in-nisa fl-Afrika ta' fuq. li huma nisa li qed jiġġieldu issa għad-demokrazija u għad-drittijiet tal-bniedem. Ejja ma ninsawx li nisa lubija bħal Nesanzana u Zan Suki huma rappreżentanti awlanin u huma wkoll rebbieħa tal-Premju Sakharov. Nixtieq nirrepeti, aħna kontra li n-nisa ma jkollhomx id-dinjità tagħhom f'kwalinkwa sistema jew f'kwalinkwa reliġjon. Aħna kontra li n-nisa jkollhom inqas drittijiet mill-irġiel kemm fl-Ewropa kif ukoll f'imkejjen oħra. Sinjuri, nar 3 ta' Novembru l-1793 218 sena ilu eżattament Olimpja Tegux għatawla rasa fl-Europa għataw la rasa għaliex ippreparat dikjarazzjoni ta' drittijiet tan nisa u ċittadini. Fl-1906 in-nisa inataw id-drittijiet tal-vot fil-Finlandja, kien l-ewwel pajjiż li għamel hekk. U minn dak iż-żmien għamilna ħafna progress fil-qasam ta' drittijiet indaqs u tal-opportunitajiet indaqs. Nixtieq nisħaq xi ħaġa importanti għalija. Nar 8 ta' Marzu huwa l-Jum Internazzjonali tal-Mara. Dak huwa minnu iżda għandna dan il-jum sabiex nkunu nistgħu niftakru madwar matul is-sena kollha il-kwistjoni ewlenija ta' drittijiet indaqs għall-irġiel u nisa drittijiet indaqs għandhom jingħataw għalina l-kol matul is-sena u mhux biss il-jum li jfakkar il-Jum Internazzjonali tal-Mara. Ovvjament jum wieħed mhux biżejjed, iżda rridu nasbu dwar din il-kwistjoni l-ħin kollu. Grazzi ħafna. Issa ħanaddi l-kelma lill kunsill is-Sinjura Gjuri, jekk jogħġbok. Grazzi, Sur President, membri onorevoli, nishtiq nkellimkom l-lum jum il-Jum Internazzjonali tal-Mara u ħanetkellem l-Ungaris. Meta l jum Internazzjonali tan-Nisa tnieda il-kwistjoni tal-igwaljanza bejn is-sessi kienet ċaġa ġdida u rivoluzjonarja iżda llum magħrufa bħala l-ġebla tax-xewka tal-soċjetà moderna. Ovvjament hija mibnija fuq id dinjeta umana fuq livell indaqs bejn l-irġiel u nisa. Mhix biżejjed madana kollu li noħorġu dikjarazzjonijiet. Fi żmien kien hemm dinjità umana li kienet differenti bejn l-irġiel u n-nisa, għalhekk fit-tweġibi tagħna rridu nieħdu dawn l-affarijiet fl-amment tagħna. U wara dibattitu fuq il-faqar tan-nisa irridu naraw xinija l-faqar, l-faqar fiħdun l-Unjoni Ewropea ħadd ma kien jitkellem hekk qabel. Il-kriżi ekonomika qed tolqot l-iktar gruppi vulnerabbli l-aktar. Il-rappreżentanza globali tan-nisa f'dawn il-gruppi wkoll diġà twassalna biex nagħmlu xi ħaġa u barra minn hekk hemm ukoll il-problemi tipiċi tal- tal-kondizjoni tal-mara fuq skala globali, anke fuq livell Ewropew, biex jagħti karatteristika tan-nisa fil-faqar, nafu hemm il-faqar fost in-nisa. Qed naraw li hemm nies li qed jgħixu f'mandraġġi, hemm nies nisa li qed jiġu mġela li jidħlu fil-ċirku tal-prostituzzjoni fost problemi oħrajn. Bħala presidenza Ungeriża għandna numru ta' kwistjonijiet li jistaw jipromovu il- l-impjegi għan nisa. L-ewwel punt huwa l-istrateġija tal-Ewropa 2020 blanijiet ta' impiegi għan nisa li se jikkontribwixxi għat tnaqqis tal-faqar. l impiegi għan nisa jkomplu jisaxħu id-dinjità tal-mara u jippermettihom li jkollhom għażla ħielsa u li jkunu jistgħu komplu ħajjithom mod ħieles. L-inizjattiva ewlenija il pjattaforma għall faqar tisħa ukoll dwar l-importanza ta' differenzi bejn il-kundizzjonijiet ta' l-irġiel u n-nisa. Din hija kisba importanti ħafna li il bieraħ il-Kunsill EBSCO adotta il-Patt Ewropew għall-ugwaljanza bejn is-sessi. Ma nix ninsaw ukoll ir-rwol soċjali li hemm irridu nagħmlu rekonċiljazzjoni bħal ħajja familjari u l-ħajja tax-xogħol u jkun hemm il-libertà għall-għażla. Għalhekk fl-istess ħin qed naħdmu dwar id-direttiva biex ikun hemm miżuri ħalli ntejbu s-sigurtà u s-saħħa għal ħaddiema tqal u dawk li qed ireddaw jew inkella dawk li dal-aħħar taw wild. Fil-rigward imbagħad il-problemi soċjodemografiċi rridu naraw li jkun hemm kuxjenza rwol familjari għalhekk qed norganizzaw ġimgħa fuq id-demografija bl-involviment tal-NGOs konċernati u anke bissem tal-Ministri tal-Affarijiet Soċjali. L-għana hawnhekk huwa li niddiskutu metodi u modi kif nkun nistgħu nżidu twelit fl-Ewropa. Rridu noqogħdu attenti b'mod partikolari għal nisa li huma parti minn gruppi zvantaġġati. Aħna nistennew li l-Kunsill jappoġġa l-qafas Ewropew għall istrateġiji Ewropej fis-Summit ta' Ġunju, Sinjura Jarok u oħrajn f'din il-Kamra kontribwixxu għal din il-kwistjoni u nixtiequ nisqu wkoll ir-rwol tan-nisa Roma biex ikun jistaw iżommu l-familji tagħhom flimkien. Din hija xi ħaġa li nistgħu nkomplu nibnu fuqha biex insolvu l-problemi tal-komunitajiet Roma. Ipermettuli nagħmel l-aħħar punti. L-istorja tallimna li mingħajr sem soċjali attiv tan nisa lebda soċjetà ċivili b'saħħetha tista' teżisti. Inti President irreferej tan nisa li qed jitolbu għal libertà fil eh, pjazza taħrir fil-kajr u huma wkoll jixtiequ jsawru l-ġejjieni tagħhom. L-isforzi tagħhom għandna napoġġawhom hawnhekk fih dan l-Unjoni Ewropew Ewropea mingħajr ebda stereotipi mod ġeneruż. Grazzi. Issa, xtiq nistieden lil José Manuel Barroso, il-President tal-Kummissjoni Ewropea. Grazzi, President. Grazzi, President tal-Konsil, Signori. Aħna l-lum edin niftakru l-ħna ta' dawk il-nisa illi f'Marzu 2011 ħallew il-Ġermanja, l-Awstrija, Danimarka u l svizzera u ma tkellmu biex jiddefendu id-drittijiet tal- tan-nisa għal vot u għal kundizzjonijiet aħjar tax-xogħol. Kieġobkom sinjuri ħudu postkom. U hekk jogħġobkom toqgħodux tiddiskutu hawnhekk fil-kamra. Għaliex għandna sessjoni speċjali għaddejja bħalissa. Kollegi, f'din il-parti ta' din il-kamra, hekk jogħġobkom ħudu postkom. Mr. President, you can start from the beginning if you wish. No, sepa. Tista tibda mill-bidu jekk trid, le mhux meħtieġ. Illum qegħdin roddu ħajr għal seklu ta' suċċess li minnu aħna l-kolli benefikajna. Id-demokrazija tagħna hija rappreżentata hawnhekk fil-Parlament Ewropew u x'kienet tkun mingħajr il-parteċipazzjoni sħiħa tan-nisa tagħna x'tkun kif tkun is-soċjetà tagħna kif tkun l-ekonomija tagħna mingħajr it-talenti tan-nisa. In-nisa tiegħu eżempju lill-bqija tad-dinja. Il-post ewlieni li għandhom in-nisa fi soċjetà tagħna huwa sors ta' ispirazzjoni. Lin-nisa kollha madwar id-dinja u dan ir-rigward jien nixtieq nitkellem dwar il-ġlieda koraġuża tan-nisa fl-Afrika ta' fuq illi qegħdin biswit l-irġiel biex jirreżistu id-dittatorjat u jwaffqu id-demokrazija. Il-post attiv illi għandhom l-Ewropej illum fil-ħajja ekonomika u politika huwa riżultat tal- l-impenn determinat tagħhom aħna kuntenti ħafna dwar din il-binja Ewropea wieħed mill-prinċipji tiegħu qed nitkellmu dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u dan huwa rikonoxxut biss fit-Trattat ta' Lisbona matul is-snin. Rajna ammont konsiderevoli ta' leġislazzjoni dwar l-integrazzjoni u trattament ugwali bejn istessi fil-politika Ewropea u din waslet biex aħna nimxu lejn soċjetà fejn suq ta' xogħol aktar ugwali. Illum ukoll kordu nisprimu rabja tagħna dwar dik xi ħaġa li hija irresponsabbli, intollerabbli. Ir-rata ta' impjieg tan-nisa ta' 62 u din din inqablu ma' 80% tal-rata tal-irġiel. Dan huwa suċċess li qed jikber iżda jinsaf kontrast n-nisa huma rappreżentati żejjed fl-iktar postijiet ta' xogħol prekari u mhumiex rappreżentati biżejjed f'karigi li għandhom responsabilità għolja. Hemm diverġenza wkoll fis-salarju bejn in-nisa u l-irġiel ta' 18%. Dan iwassal għal riskju ta' 22% tan-nisa li għandhom iktar 65 sena illi imorru taħt il-limitu tal-faqar għaliex m'għandhomx pensjoni tajba din xaġa mhux aċċettabbli u trid tinbidel. Għanna valwazzjoni li jgħidu li bejn 20-25% tan-nisa fl-Unjoni Ewropea kienu soġġetti għal violenza fiżika għall-inqas darba matul ħajjithom. U din xi ħaġa mhux tollerata u trid tinbidel. Illum irridu nġeddu l-impenn tagħna irdu nkomplu naġixxu flimkien biex l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel titwettaq il kol nistaw niksbu xi ħaġa kemm f'termini ta' kohezjoni soċjali u ekonomika, tkabbir sostenibbli jew kompetittività. F'Settembru 2010 il-Kummissjoni adottat strateġija fejn determinat erba' oqsma ta' azzjoni għal perjodu 2010-2015 ugwaljanza fis suq tax-xogħol, indipendenza ekonomika għal nisa u l-irġiel, salarji ugwali u gwaljanza fi responsabiltajiet promozzjoni tal-ugwaljanza lil mill-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ser tiġil dejjem għan-nisa illi madwar id-dinja qegħdin jiġġieldu fuq bażi ta' kuljum għall aċċess għall edukazzjoni id-dritt għax-xogħol in-nisa li qed jidġildu għad-demokratizzazzjoni u il-libertajiet tagħhom kif ukoll id-drittijiet ċivili u politiċi tagħhom. Il-Kummissjoni ser tagħmel dak kollu li tista' biex tikkontribwixxi għal kizba ta' dawn l-anijiet, iżda jew ma ninsewx. Il-leġislazzjoni anke jekk tiġi applikata tajjeb ma tistax issolvi l-problemi kollha li hemm bidla fl-attitudni u kol trid titwettaq. Sinjuri, onorevoli membri, illum aħna qegħdin infakru il-ġlieda tan-nisa għall-ugwaljanza. Illum nistgħu ngħidu fl-Ewropa illi l-Unjoni Ewropea tkun impossibbli minnajr in-nisa Ewropej. Huma qegħdin jagħtu kontribut sostanzjali lil proġett tagħna li huwa bażat fuq il-valuri. Dan jinkludi wkoll il-valur tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. Grazzi tassew tal-attenzjoni tagħkom. Thank you. Pani Eva Bridge Svensson, w imieniu... Grazzi, l-onorevoli Svensson. Fissem il-Kumitat għan-nisa u l-ugwaljanza l-Kumitat fem Alman. Man eh, Grazzi President. Inti ma titwilitx mara, inti issir mara din turi li hemm dejat dwar kif in-nisa u l-irġiel huma. Din tistabilixxi l istandards tagħna għall għażliet tagħna matul il-ħajja, għażliet illi jiddependu fuq is-sess tagħna u mhux fuq l-interess, fuq l-abiltajiet, fuq l-impenn tagħna pereżempju. L-istereotipi tas-sess jagħmlu kompartimenti bejn l-irġiel u n-nisa u mit-sena ta' ġlida għall ugwaljanza ma rnexxilix twassal li dawn il-stereotipi jebu darba l dejjem huwa minħabba dawn l-standards u dawn l-istereotipi tas-sessi illi 97% tal-negozji ewlenin huma immexxija mill-irġiel. In-nisa jaqalaw inqas, in-nisa għandhom postijiet tax-xogħol mhux siguri jekk għandhom post tax-xogħol. U għalhekk illi huma jagħmlu ħafna mix-xogħol li mhux imħallas fid-dar li huma għandhom responsabilità ewlenija ta' tfal li huma l-vittmi ta' violenza dan jinkludi rabtiet mill-qrib u kol reati sesswali u l-nisa jimbijaw fil-kummerċ sessuali, jimbijaw bħala prodotti. Edin naraw illi l-faqar fost in-nisa hija dejjem jikber. Dan juri l-standards differenti li għanna fis soċjetà tagħna minna ħafna progress f'din il mitt sena ta' ġlieda jiena nista' nqabbel opportunitajiet tiegħi għal li differenti tal-ħajja nista' nqabbilhom ma' dawk ta' ommi jew ta' nanna tiegħi. Hemmhekk nara li xi tip ta' progress sar iżda fadal ħafna x'namlu. U għalhekk il-ġlieda tibqa' dejja tibqa' dejja fuq bażi ta' kuljum u mhux biss fit-8 ta' Marzu. Grazzi. Grazzi tassew il-kellim li jmiss fisem il-grupp tal-PPE l-onorevoli Livia Jaroka. Grazzi President, onorevoli membri, sinjuri. Aħna edin niċċelebraw il-mit sena tal-jum internazjonali tal-mara fis seklu 19 il-ħaddima nisa staqsew għal salarju ugwali għal xogħol ugwali ġewwa New York dan kien iktar minn 150 senilu fl-1857 lan tagħhom għal salarju ugwali huwa validu. Fl-Ungerija n-nisa jaqalaw 16.5% inqas mill-irġiel. Anke jekk il-maġġoranza tal-popolazzjoni dinija hija mm, mamula minn nisa imma huma għandhom 10% tal-ġid globali. Il-diverġenza fis salarju għada waħda kbira u r-rwol tan-nisa fil-familja irid jiġi msaħħaħ. Aħna ma rridux nippermettu illi jekk eh, wieħed ikollu tfal jesponi lin-nisa għar-riskju tal-povertà li tkun om u mara ma jiġ ikun żvantaġġ. Minkejja illi hemm ħafna inizjattivi u għanijiet fl-Unjoni Ewropea fin-Nazzjonijiet Uniti, n-nisa m'għandhomx opportunitajiet ugwali f'ħafna oqsma. U aħna ma nagħtux biżejjed importanza lil problemi ta' diskriminazzjoni multipla, il-vjolenza domestika u il-vjolenza fuq in-nisa, grazzi. Grazzi. Eżis kollegi, ek joġobkom. If u diskutu għawnek f'din il-kamra. Kellimna li mis fissem l-essendi l-onorevoli Brita Thompson. Aziz kollegi, President, mit sena ilu aħna ċelebrajna l-ewwel darba l-Jum Internazzjonali tan-Nisa mit-senilu dan kien dwar il-ġlieda għal vot. Issa din illum nieħduha bħala xi ħaġa ovvja. Iżda fadal ħafna x'naqtfu qabel ma niksbu l-ugwaljanza bejn is-sessi u għalhekk illum nixtieq nisħaq illi n-nisa jkunu involuti fil-livelli kollha tal-proċess ta' teħid ta' deċiżjoni. In-nisa jrdu jkunu rappreżentati fil-politika, jrdu jkunu rappreżentati wkoll fin-negozju, jrdu jkunu preżenti wkoll fil-banek. Ma nistawx neskludu nofs il-popolazzjoni mill-deċiżjonijiet ewlenin ekonomiċi. Id-demokrazija mhijiex dwar dan. Irridu nużaw dan it-talent kbir li għanna din hija xi ħaġa kritika biex ikonna l kompetitivita u għalhekk jiena nilqa l-inizjattiva minnaħat tal-Kummissarju Reding. Naħseb li inizjattiva pożittiva ħafna u hija pożittiva wkoll fir-rigward tal-ugwaljanza ġenwina bej is-sessi. Aħna neħtieġu politika li ma tkunx simbolika biss u nittama li jkollkom biżejjed kuraġġ biex din il-ħaġa nwettquha issa fisem liberali u demokratiċi l-Onorevoli Viċi President Silvana Koħmerin. President, Präsident, sehr verehrte Damen und Herren. Präsident, Signori. Fid-Dikjerazzjoni Ġenerali ta' Drittijiet tal bnidem minn ta' Nazzjoni Uniti l-ewwel żewġ artikli jirreferu għall-ugwaljanza bejn in-nies kollha. Jingħad illi il-nies kollha huma liberi ugwali għandhom id-dinjità, għandhom ir-raġuni u għalhekk iridu jaġixxu ċertu fratellanza bejnietom. Din hija sentenza sabiħafna ħafna da sena wara l-ewwel Jum Internazzjonali tal-Mara aħna qatt ma nnexxinniex li niksbu l-ugwaljanza sħiħa bejn in-nisa u l-irġil iva fl-Ewropa ħna ksibna ħafna. Illum din mhix kwistjoni ta' ugwaljanza legali biss għan-nisa aħna ksibna din it-tip ta' ugwaljanza sa' ċertu punt u jiena nixtieq nirgrazzja lill feministi fi snin passati għall attivitajiet kollha tagħhom iżda illum aħna qegħdin nitkellmu dwar il-libertà li nejxu, il-libertà li nesperjenzaw, il-fat illi l-irġil jadottaw il-konċett ta' rikonċiljazzjoni bejn il-ħajja familjari u ħajja tax-xogħol bħala suġġett tagħhom biex naraw kif il-moviment tal-Helsin fl-Afrika ta' fuq din naraw hawnhekk fl-Ewropa minnaħa tan-nisa Ewropew dawn in-nisa jrid ikollhom l-wol ewlieni huwa deċiżija xi ħaġa deċiżiva li aħna ma ninjorawx lan tagħna jiġifieri l-libertà li wieħed jgħix il-ħajja tiegħu kif irid għaliex imbagħad l-ugwaljanza ma nieħduha bħala xi ħaġa ovvja u fil-Jum Internazzjonali tan-nisa ma jkunx biss anniversarju imma jkun jum fejn aħna niċċelebraw il-libertà tan-nisa. Il-kellim li kellima li miss fisem il-ħodor l-Onorevoli Rebecca Harms, ko-President. Aziz President, Sinjuri. Din is-sitwazzjoni qed wassalni biex ma nappellax għal ċelebrazzjoni imma nappella għal ugwaljanza ta' bilħaq. Dan huwa il-mitt anniversarju. Huwa jum fejn aħna n nisa rridu naraw x'ġara. U naslu għal konklużjonijiet tagħna jiena jkolli ngħid illi l-ugwaljanza fil-kostituzzjonijiet u fl-istqarrijiet fid-dikjarazzjonijiet dan huwa fatt iżda biex dan inwettquh fir-realtà aħna neħtieġu liġijiet neħtieġu kwotas biex dan niksbuh ejjew naraw l-istituzzjonijiet Ewropej. Tinsab fl-istess situazzjoni tas kif, kif tinsab situazzjoni fil-kumpanija il-kbar. In-nisa fil-quċċata mhumiex ħafna. Aħna sur Barroso, Barroso neħtieġu regoli ta' kwota li jkunu regoli ta' bilħa. Jiena xtaqt li kiku inti tagħmel eżerċizzju ta' stock taking ta' situazzjoni tal-nisa fil-karigi lenin tal-Ewropa li dan seta' jurina kemm aħna ta' bilħa neħtieġu din is-sistema ta' kwotas. Naħseb li hija ħasra kbira illi nisa bi kwalifiki għoljien ħafna għat mandomx karigi ta' teħid ta' deċiżjonijiet il-kwota u għal-mod, sinjora Reddin, kif dan nistaw niksbuħ f'dan il mitt sena ta' anniversarju aħna nixtiequ illi inti bħala stqarrija tgħidilna li inti favur din is-sistema ta' kwotas għan nisa f'pożizzjonijiet ewlenin biex dan aħna qed narawh li jatemmek fi Norveġja, fi Spanja, dal-waqt fi Franza u ma nafx għaliex din il-ħaġa ma semmitx meta tkellem is-Sur Barroso. l-Onorevoli Marina Kodakis fissem li sijar. Grazzi l-ġimma l-oħra fir Unit, Lord Davis għamel diskors tijaw l-gvern dwar kif nistaw nżidu s-sem tan nisa fil-boardroom. Il-rapport tijaw kien mamul minn għanijiet volontarja negozji. ħadd ma jista ma jaqbilx illi aħna neħtieġu iktar nisa fil-boardroom. Jien ma stax naċċetta li aħna nabżon ta' kwotas biex naslu għal dan, din hija xi ħaġa patronizzanti. Patronizzanti daqskemm tkun jekk aħna tajna warda lin nisa hawnhekk meta tħanna f'din il-kamra jiena tajta l raġel din il-warda. Fuq nota pożittiva Renjunit qed tmexxi il-salarji, il-diverġenza bejn is-salarji, qegħdin naraw li il-diverġenza naqset għal 10% l-inqas minn dubdew ir records L-aħħar net fil-Jum Internazzjonali tan-Nisa jiena xtieq nrotħaj lill-ommijiet, l-ugwaljanzi huma illi wieħed ikollu dritt li jażel u mhux jiġi ġudikat jekk direttur fil-bodrum jaħdem fi sptar jew part-time care assistant jew inkella mekkanik jew inkella mara tad-dar u hom il-mara għandha dritt illi tagħmel id-deċiżjonijiet tagħha. E, dziękuję bardzo. Grazzi tassew. L-Onorevoli Figueiredo. Fisa il-gwe. Grazzi tassew, Sur President. Aħna nilqaw din il-ġlieda tan-nisa għal libertà progress soċjali u paċi. U din waslet f'punt fejn aħna qegħdin niċċelebraw iċ-ċentenarju tal-Jum Internazzjonali tal-Mara. Il-ġlied u l-kisbiet kienu importanti f'dan l-aħħar seklu, iżda dan ma kienx biżejjed biex aħna inneħħu l dejjem il-diżugwaljanza, diskriminazzjoni fir rigward tal-aċċess tassu tax-xogħol u fir rigward tal-salarji ugwali. Il-problemi marbuta mal-karriera professjonali ukoll baqgħu hemm hemm ostakli fir rigward tal-aċċess għal pożizzjonijiet ewlenin u r wol fil-politika dawn huma problemi illi jikbru matul kriżi li wieħed ikunhom hija kritika f'termini soċjali iżda nisa jiġu diskriminati minħabba dan għaliex huma jkunu ommijiet u ħaddiema fl-istess waqt. Din hija skandaluża fis-seklu 21 u għalhekk aħna irridu nappellaw għas-solidarjetà. Irridu nżommu din il-ġlieda, irridu nippruvaw inneħħu dawn id-diżugwaljanzi u rridu wkoll inwaqfu il-vjolenza fuq in-nisa. L-istereotipi bazati fuq stessi iridu jieqfu darba l dejjem Għedin naraw illi għedin nillimitaw approċċi oħra ta' politika fi kwistjonijiet pal per eżempju drittijiet tal-bniedem u nisa jirdu jkunu parti integrali mill proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet fl-Unjoni Ewropea. Grazzi l-Onorevoli Bizzotto. Il-ħana ħafna għanijiet iżda xi ġlidiet għadhom irridu jibdew. Illum il-ħtieġa hija dwar in-nisa, nisa minn kulturi oħra li jgħixu fl-Ewropa u fid-dinja f'kuntesti illi għal-jom hija diffiċli biex jiġġieldu għas standards minimi ta' dinjità u ta' umanità. Ma nistgħux niċċelebraw din dal-anniversarju mingħajr ma nitkellmu dwar il-kwistjoni tan-nisa fid-dinja Araba, fid-dinja tal-Musulmani. Għaliex jekk dan ma nagħmlux inkomplu njuraw problema marbuta magħhom iżda dal-waqt issir problema tagħna wkoll. Ma nistgħux ninjoraw iċ-ċifri ta' emerġenza li qegħdin dejjem jikbru fl-Ewropa wkoll fl-bliet tagħna fl-iskejjel qed jikbru t-tfal tagħna għal ħafna żmien qegħdin jikbru il-każijiet ta' violenza il nisa musulmani ikunu vittmi tagħhom fih dan il-familji tagħhom stess u għalhekk kien li nitlob għal ħafna żmien qed nitolbu l ukoll l-Unjoni Ewropea twettaq politika mirata biex tnaqqas ir-radikaliżmu tal-Iżlam kontra iż-żwiġijiet mġela il-bidla tal- partijiet sessuali tan nisa aħna fl-Ewropa irdu niġġieldu għal dawn in-nisa illi jgħixu fl-Ewropa u mandomx leħen huma oppressi mill-mostru tal-integralizmu islamiku. Pani eh, Pani Nicole Sinclair, niezrzeszeni. Signora Sinclair, grazzi, grazzi Sur President. u kol, nixtieq eh, nfaħħar l nisa kollha mad-dinja kollha u nisa kollha f'dawn l-aħħar mis nena għall kwalità tagħhom <clears throat> kien fl-1893 meta ngħata l-vot lin-nisa kif ukoll infaħħar il-pajjiż tiegħi li fl-1970 politikant laburist eh, Barba Castle Ressa l-ewwel liġi dwar l-ugwaljanza fil-paga kienu ukoll ir-Renju Unit li kellhom l-ewwel eh, Prim Ministru mara fl-Ewropa. Madana kollu nħoss il parlament Ewropew naħseb tilef il-kuntat ma' realtà jiena jiena kontra diskriminazzjoni f'kwalunkwe tip anka diskriminazzjoni pożittiva jina li din twassal għal eh, ċertu vittimizzazzjoni in-nisa m'għandhom bżonn jkunu patronizzati mill-kwoti l-istati membri jistaw jiffakaw iktar fuq kwistjonijiet bħal huma t tisħiħ tal ċajt care, tas-servizzi ta' ċajt Kenna sentenza riċenti dwar l-assigurazzjonijiet tal-karozzi li bojkotjaw is-sentenzi dwar il-valutazzjoni tar-riskju. Dan il-kas eh, fil-fatt huwa ċar li jagħti eżempju dwar deċiżjoni korretta minn aspett politiku li, fil-fatt dan kienet iwassal għal ħajja aktar għalja għan-nisa. Proszę Państwa, na tym kończymy nasze uroczyste... Signori, din sanala din is-seduta issa u issa seri immorru dritt għal vot. Grazzi ħafna.